Mr. President. Aziz President, membri onorevoli tal-Parlament, huwa unur kbir għalija li jgħatawn l illum bħala parti mit-tim ta' Jean-Claude Juncker qoddim il rappreżentanti eletti demokratikament minnaħa tal-poplu Ewropew biex naqsam il-femiet ma'kom u biex nikseb l-approvazzjoni ta'kom għan nomina tiegħi bħala Kummissarju Ewropew għas-saħħa u s-sikurezza tal-ikel. Permettu li nibda billi ngħidilkom xi ħaġa dwari nnifsi. Min jien, l-esperjenza tiegħi u għala nħoss li intom tistaw taf dawni. Attajt l-ewwel sitt snin ta' ħajti f'waħda mill-gulags ta' Stalin. Ferm iktar il-fuq mill-ċirku artiku fis siberja twilit familja ta' uffiċjali ċivili Litwani deportati, missieri, Pal missieri fiż-Sożiti jiena ġilit kontra l-oppressjoni sovjetika u l-kazbir ta' drittijiet tal-bniedem, ħaddant il-verità, il-ġustizzja u l-ugwaljanza. Dartejn ġejt u investigat mill-KGB u ġilit għall-indipendenza Litwana u jena gburi li jena wieħed mill-awturi tad-Dikjerazzjoni tal-Indipendenza u l-Kostituzzjoni ta' Pajjiżi. Għalija ġellit kontra reġim totalitarju l-estremizmu, l-Unjoni Ewropea hija impenna l-valuri Ewropej, gburi għal kisbiet tal-integrazzjoni, il-paċi, demokrazija, l-ġustizzja soċjali, il-ġit. Jiena sibt lok naturali tiegħi fil-filosofija politika tad-demokrazija soċjali. Jiena mitħla ta' Brussell, Jiena mexxej delegazzjoni Litwana tal-Konvenzjani għal futur tal-Ewropa taħt Giscard d'Estang u Giuliano Amato u Jean-Luc Dahan għalmuni kif nibni kompromess fl-Ewropa. Mitħla ta' numru kbir tal-mexxejja kurrenti tal-Unjoni Ewropea. Kentejn bil-Litwan issa. Membri onorevoli tal-Parlament, jiena studjajt il-medicina u jiena kirurgu bħala professjoni. Għal 23 sena l-impik tiegħi kien eh, jitratta dwar kif insalva l-ħajiet. Kelli l-kura tan-nies għal-qalbi dan hija sejħa tiegħi u għalhekk f'Mejju din is-sena jiena ġiet elett eh, bħala viċi president tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa. Passjoni oħra tiegħi hija l-istorja, studjajta u għaddejt minn ħafna mill-istorja, mill-gulag għal kummissarju nominat Dan hija din hija miġja twila ħafna li tivvjaġġa tul ħajja waħda. Ovvjament jiena politiku wkoll jiena kburi li l-kostitwenza tiegħi fid-distrett ta' Vilnius li ġewni sid darbit għall-elezzjonijiet tal-Parlament. Kontu kol eh, agent speaker fil-Parlament Litwan, kontu kol president u viċi-president tal-Komitati tal-Affarijiet Soċjali u l-Affarijiet Ewropej, kont Ministru tas-Saħħa u gburi l-nomina tiegħi diet biex il-Kummissjoni se tapprovani għal maġġoranza eh, tal-voti mill-Parlament Litwan biex inkun kummissarju nominat. Ippermettu e li issa nitkellem dwar il-prioritajiet tal-politika. L-irkupru ekonomiku tal-Ewropa hija għan u lin u jiena konvint li l-politika ta' sigurezza tal-ikel u s-saħħa jistgħu jkollhom kontribut siwi. Nibda bis-saħħa. Is-saħħa huwa l-element ewlieni tal-ekonomija tas-suq soċjali. Nemmen fi xprun ġdid tas-saħħa fl-Ewropa. In-nefqa fuq il-saħħa mhix spejjeż żejda, l-aċċess universali u f'waqtu għal-kura u għal-mediċina u investiment tal-kapital uman u l-produttività. Rridu naħsbu l-lin minn l-infieq u l-kisbiet. Rridu naħsbu dwar is-saħħa bħala qass u lini għas-soċjetà għalhekk kien ħan appoġġa li niġbru flimkien l-isforzi tal-Istati membri biex jinvestu aktar fis-saħħa biex insalvaw il-ħajjiet. Flimkien nistgħu nagħmlu iktar Jekk nisbdu ħabel wieħed nistgħu naħdmu aħjar u ngħinu n-nies jgħixu ħajjiet b'saħħithom. Ħanaħdem flimkien mal-istati membri biex itejbu l-effiċjenza tagħhom u s-sostenibilità tas-sistemi tas-saħħa biex bekk jistgħu jipprovdu aċċess ġust u ndaqs għal kura għaċ-ċittadini kollha. Għal dan il-għan għan iżviluppa l-esperienza u koll fuq il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas sistema tas saħħa importanti ħafna nappoġġaw il-kopertura tas saħħa universali, nsaħħu l-kura primarja, ntejbu l-kwalità u sikurezza, l-promozzjoni tal-saħħa elettronika, dawn huma ftit mill-affarijiet aħna naħdem fuqhom. Il-prioritajiet tiegħi fuq is-saħħa pubblika huma ta' bilħaq il-promozzjoni, il-prevenzjoni u l protenzjoni għal kulħadd. Jien nippjana li nkomplu nsaħħu il-prevenzjoni, iktar ma' sistemi tas-saħħa jiffukaw Issa fuq il-prevenzjoni inqas ħajħalsu għal trattament fi żmien 15-20 sena. Mhix qiegħed hawn biex ngħid lin-nies li jieqfu jpejpu jew ma jiġorbux aktar l-alkoħol, jien qiegħed hawn biex ngħid li l-ħajja tista' tkun tant aħjar mingħajr it-tipjib u mingħajr l-abbuż tal-alkohol. Il-promozzjoni tal-stil ta' ħajja f'saħħitha hija ta' importanza ewlenija. Jekk jiena nikseb il-fiduċa tagħkom ħanamel dak kollu dispożizzjoni tiegħi biex nħares iċ-ċittadini minn kwalinkwa kriżi tal-ikel jew tas-saħħa li tista' tfetx. Ser niżgura li l-Unjoni Ewropea jkollha kapaċitajiet ta' tħejjija l-emerġenzi u tkun f'pożizzjoni tajba biex tiġġieled b'mod rapidu kwalinkwa kriża nista' jkollha impatt fuq is-saħħa. Il-tifqija tal-abola turi li tista' tfakkarna li għandha tfakkarna il-periklu ta' eh, li marda tinferex fl-Ewropa u x'tista' twaqt kawża għalhekk irridu ngħinu dak fil-bżonn u ċittadini tagħna u nagħmlu tajjeb għad-distak tas-saħħa li hemm fl-Ewropa. Ix-xogħol tiegħi mmexxi mill-valuri tal-ugwaljanza u solidarjetà għandhom imexxuna biex insaħ ikonna saħħa l kulħadd u kulħadd ikun maqu tas-saħħa. Fl-aħħar irridu nagħtu riżultat ċittadini tagħna permezz tal-leġiżlazzjoni Ewropea anke permezz tad-direttiva tal-kura tas-saħħa transkonfinali. L-implementazzjoni tagħha hija importanti u kruċjali. Anke drittijiet tal-pazjenti huwa importanti u ħnaħdmu għat trasposizzjoni tad-direttiva tal-prodotti tat-tabak biex immexxuha għal liġijiet ta' implementazzjoni. Issa fuq is-sikurazzjoni fuq is-sikurezza tal-ikel, u ħanitkellem bil-Pollak. L-Unjoni Ewropea għandha politika ta' sikurezza tal-ikel żviluppata tajjeb. Iżda rridu nibqgħu b'sebajnejn u nkunu lesti għal kwalinkwa sitwazzjoni ta' kriżi. Il-priorità tiegħi li niżguraw li ċittadini Ewropej ikomplu igawdu mill-iktar l-ikel sigur fid-dinja. Għandna bżonn ikel sigur biex iċ-ċittadini tagħna jibqgħu f'saħħithom. L-standards ta' sikurezza tal-ikel huma wkoll qass għall produtturi Ewropej biex jikkompetu fis-swieq globali u nixtieq nivvaluta fejn nistgħu tassew ġenwinament nissemplifikaw ir-regoli ta' sikurezza tal-ikel. Is-settur tal-ikel huwa wieħed mis-setturi ekonomiċi l-kbar fl-Ewropa u għalhekk jikkontribwixxi għal ħolqien tal-impigi u għal iktar prosperità. Mod partikolari għall impriżi żgħar u ta' daqs medju li huma s-sinsla tas settur tal-ikel. Irridu nagħtu ħarsa lejn il-kwistjoni tas-saħħa u tal-likel b'saħħtu għaliex din hija xi ħaġa mill-fatturi li l-ħajja tal-bniedem u s-saħħa tal-bniedem tiddependi fuqha. Irridu ntejbu din is-sistema billi naħdmu flimkien mal-partijiet interessati x'kulħadd għandu rwol x'jaqdi mill-produttur individwali għall-operaturi għall-leġislatur Ewropew u kulħadd jibbenefika. L-istorja reċenti u rietna kemm malajr il-fiduċa fl-ikel tista' tiġi minata mill-frodi. Ħankun rigorus mill-li nizgura li konna lodot xirqa biex nillimitaw l-ambitu għal frodi u livell indaqsa l-operaturi kollha. Membri onorevoli tal-Parlament ħankompli bil-Ġermanis. Sinjuri, fiħdan l-ewwel sitt xhur tal-mandat jien ser nkun qed nirrevedi l-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet għal GMOs, l-organizmi modifikati ġenetikament. Skont ukoll l-linji gwida ta' politiċi tal-President Elet Juncker. Ħankompli diskussjonijiet li għaddejn bħalissa wkoll fuq il-proposti tal-koltivazzjoni tal-GMOs. Ħan eżamina bir-reqqa il-proposti kollha dibattuti fil-Parlament u fil-Kunsill u mod partikolari nsemmi l-pakketta miżuri fuq is-saħħa tal-annimali, tal-pjanti u l-kontrolli uffiċjali. Lan tagħhom huwa li nsaħħu l-liġijiet tagħna u nagħmluhom iktar komprensivi. Biex nikkonkludi jekk niġi approvat ħankun qed naħdem mod miftuħ u trasparenti ġejt elett sitt darbiet għall-Parlament Nazzjonali u nara l-Parlament Ewropew huwa msieħeb Pawlini. Fl-aħħar permettu li ngħid li nles naqdin nies li għażla li li għamilt iktar minn 40 sena ilu u ma dispjaċini li għamilta. Jekk nikseb il-fiduċja tagħkom naħdem għaċ-ċittadini ma' ċittadini bidjalogu sfiq magħkom ir-rappreżentanti diretti taċ-ċittadini Ewropej. Flimkien naħseb li nistgħu nqarbu lill-ċittadini rib l-istituzzjonijiet Ewropej iż-żmien huwa differenti, issa ejja namlu r riżultat niksbu r-riżultati. Grazzi.